President Van Rompuy. Għal darboħra nintenni li kien ta' unur kbir li nservi il-Presidenza Irlandiża f'din il-Kamra. Grazzi. Vielen Dank, Frau Ministerin. Grazzi, Ministru. Dan jala id-dibattitu tagħna u issa ngħaddu għal-voti tagħna nixtieq na, fil-gallerija nagħti merħba Ori Malos dal Kumitat Soċjali li għadu kemm ġie elett. Sinjuri, dit wassalna l-lura għal votazzjoni sigrita fuq il-ħatra ta' membru tal